Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja 2000. Seduta li e, za giornata setata meglio telefonu tal e, hatet kompla. itkompla. Għandi informazzjoni preliminari għalikom illum għas sittarba l-Unjoni Ewropea qed tiċċelebra il-Ġurnata Internazzjonali kontra l-homofobija. 20 senila l-omosessualità neħħiet mill-lista ta' Mart mill-WHO. L-Unjoni Ewropea hija kontra kull tip ta' homofobija u din hija ħaġa li hija riflessa fit-trattat u fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Dan għax-xahar Aħna ċelebrajna s-sittin anniversarju ta' deklarazzjoni ta' Schumann, il-98 ta' Mejju fi Brussellu, fi Strasburgu, kena il-ġranet miftuħin għal-Parlament Ewropej fej il-nis setaw iżuru u jaraw mill-qrib il-Parlament Ewropew. Il-fuq minn 33.000 eh, ċittadin tal-Unjoni Ewropea eh, żaruna fil-Strasburgu u Brussel. U għawek kienaw laqa bit minn minn minn mit rappresentanz ta' zazax minn l-stati membri kollha, aħna kena dibattitu magħhom. U jien u 11 il-membra parlament oħra tkellimna dwar kwistjonijiet għandu xaqsmu mal-Unjoni Ewropea. Il-tielet punt ta' informazzjoni, il-ġimgħa ilu, il-11 ta' Mejju, kelli il-privileġġ li nati il-premju Charlemagne għazzazax faħm. Ġermaniżi, il-Bulgari u l-Irlandiżi. Rebħu l-premijiet. Il-proġett Ġermaniż għaqqat 21 stat membru u 24 Università Teknika kienet kien proġett tekniku konġunt. Dak kien il-proġett eh, ewlini ta' xarlamen ġimoti faħen eh, fit-13 ta' meju wara il-premju l zazat U dana inna eh, l-Prim Ministru Pollak Donald Tusk. Erba punt ta' informazzjoni ġimli għaddit kont fi Stokkolma f'konferenza tal-speakers eh, tal-Parlamenti Ewropej. L-speakers jew deputati speakers tal-Assembleja kollha kienu hemm tkellimna dwar kooperazzjoni fil-ġejjini, il-Presidenzja Belġana li għaneħtlu fija u l-avveniment eh, ġi patroċinina mill-kollegi tagħna zvedizi bajnuna mill membra parlament Spanjoli, minħabba li l-Spanja bħalissa hija responsabbli presidenza tal-Unjoni Ewropea ħajkun hemm ukoll laqat eh, parlamentari konġunti u laqat konġunti ta' kumitati. Jien issa nixtieq eh, nifraħ lil pajizi tal-Unjoni Ewropea, l-Renju Unit u l- l-Ungerija li għandhom gvernijiet ġodda nisperaw li għanna li konna gvernijiet stabli, għanna bżon gvernijiet stabli biex ikonna proċess ta' deċiżjoni eh, maġġel. Aħna nirrepreżentaw il-metodu komunità fl-Unjoni Ewropea mal-kooperazzjoni mal-parlamenti mal-gvernijiet nazzjonali huma importanti ħafna fl-interess ta' deċiżjonijiet eh, effiċenti eh, għal ċittadini tagħna. Issa, dak kumma punt informazzjoni il-laqat tal-6 ta' Mejju għandkom minuti diġà nixtaq tinsaqsi jekk għandkom xi kommenti bħadd ma jixtieq jgħid xej, allura il-minuti għaddew. Senjuri. Onorevole Mauro. Mr. Mario Mauro. Sul Mauro. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Xtaqt infakkar li dal-ħodu f'Afganistan żewġ soldat italjani tal-Brigata Tawrinense sfaw maqtula f'attentat. L-Unjoni